Issa rapport ta' sur feb fuq strumenti finanzjarju abbuż su u saldu ta' titoli. Nadi l-kelma l-sur feb. Fil dank, President. Grazzi, Sur President, Kommissarju, kollegi. Naħseb ħasra li m'għandniex rappreżentanza mill-Konsill 'ewwel għax taqt nfaħħarhom ftit kieku Fiftit eh, fi żmien qasir irnexxielna niksbu suċċess u rnexxielna eh, eh, U allura, peress il-Konsil mux għawek ħanibda billi nindrizza l-Kommissjoni fl-2014, f'April tal-2014, adottajna il-regolament MIFID. Dik il-ħabta ħsibna illi dan ser ikun essenzjali fil-regolamentazzjoni tas-suq finanzjarju u u dak il-ħabta morna qoddim il-kostituenti tagħna kburin dak li ksibna imma mbagħad se sentej wara issa diġà qegħdin nitkellmu fuq estensjoni ser ikollna nerġgħu nipposponu dan kollu f'sena għaliex l-awtoritajiet kompetenti mhumiex qegħdin f'pożizzjoni illi jimplementaw l-infrastruttura teknika fuqta. Il-Komissjoni damet u kol biex taddi l-atti delegatu l-atti ta' implementazzjoni u ma zammitx ma l-iskadenza li konna deġdejna fuqa fl-2014. Allura xtaqt illi ngħid biċ illi fl-aħħar mandat parlamentari jekk kien hemm xi ħaġa li vera xtaqna nindirizzaw kienet illi eh, naraw li l-iswiq finanzjari jkunu stabbli li niżguraw il-ħarsin tal-prodotti u tal-konsumaturi tal-prodotti finanzjari. hemm spekulaturi illi qegħdin ikomplu jarqu s-sitwazzjoni u l-idea tagħna kienet illi aħna suppost kemm minn għalina li qed nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Dana qed insemmi ftit mhux kollox. Dara kellu jidħol fis-seħ fl-2017 u naħseb issa ħajkonna posponu sena għall-2018 u ħasra. Aħna il kunsillu l-Parlament irnexxinna fi żmien qasir ħafna u nista' ngħid illi ħadna inqas ħin milli ħadet il-Kummissjoni biex għamlet il-proposta tagħna, imma irnexxinna niddefend nidentifikaw il-punti kollha li l-Kummissjoni ma taċ kas sempliciment għaliex il kussil kien qed jipposponi din il-ħaġa qed nagħmlu xi ħaġa illi da ma saritx fl-Ewropa kena l-opportunità illi nemmandaw xi ftit ta' problemi fl-implementazzjoni u problemi li esperjenzajna, jiġifieri ma tistax tgħid illi il-Leġislatur Ewropew huwa kapaċi indirizza il-problemi dettaljati kollha, jiġifieri hawnhekk għandna opportunità sabiex nagħmlu xi ftit irfinar. U din ħaġa kienet hawnhekk għaliex eh, aħna fil-Parlament personal ta' ħiliet kbar u nixtieq nirringrazzja r-relaturi u x-shadow eh, rapporters konna kapaċi nifukaw fuq il-punti prinċipali li verament kellhom bżonn jiġu irfinati. kienem ħafna affarijiet li kienu għadhom pendenti f'din il-ħaġa. Il-presidenza olandisa tal-Konsil ħadmet malajr u stajna naqblu malajr u kol fuq dawn l-affarijiet u din hija xi ħaġa li nistgħu eh, niftaħru biha wkoll. Mela, Ejja niprofaw nużaw din l-opportunità li se tkun modell għal leġislazzjoni futura naħseb xi kultant eh, ikun hemm bżonn ta' irfinar u forsi dak li għamilna sissa huwa eżempju ta' kif nistgħu nagħmlu dan b'mod effettiv. Irridu nassiguraw li konna l-standards tekniċi malar kemm jista' jkun is-swieq iridu jkunu jafu x'ġej għalihom ħalli bekk is-sistemi jkunu implementati kif suppost u raffinati kif suppost. Aħna rridu swieq finanzjarji stabbli ħafna illi eh, jiġu fdati mill-investituri. Rridu nassiguraw illi ma nħallux il-passat xekkel dan xi ħaġa li għandna nagħmlu flimkien, ejja naħdmu flimkien. Grazzi ħafna Sur Ferber, issa il-Kummissarju Hill għandu id-dritt tal-kelma. Mr. President, thank President, grazzi. Jina verament kontent li għandi din l-opportunità biex uh, Niddiskuti dawn l-emendi għalmi fit tnejn naf li kienem xogħol kbir li sar fil-Parlament u anke fil kunsell ħalli naqblu fuqhom qabel Lulju jiena grat li Sur Ferber u Shadow Rapporters għal dan il-fajl tal-iżammew il-momentum u ndirizzaw b'mod effettiv ħafna. Jiena Bilt ħafna ma dak li għal is-sur Ferber illi dan il-pakket huwa xi ħaġa importanti għal riformi tagħna li jżid trasparenza fis-swi u jtejjeb ukoll eh, dak li kun qed jiġri. Kenna il-G20 f'Pittsburgh dwar id-derivattivi u swieq ta' komodità biex nagħmluhom jaħdmu aħjar u biex nagħmluhom aktar rezilienti u aktar stabbli. Irridu wkoll insaħħu il-protezzjoni tal-investatur naturalment ukoll, mhux biss billi nassiguraw li l-investituri għandhom dritt tal-informazzjoni, imma billi nintroduċu kol regoli aktar b'saħħithom ħalli ma jkunx hemm konflitti ta' interess. Aħna mela qbina bilna fuq il-mira u biex niksbu għanna bżon din il-leġizlazzjoni li tiġi implementata kif suppost ħalli konna ċertezza legali u ma xekkilx is illi jagħtu investiment għall-ekonomija aktar wiesa u jgħinu kol in-negozji ma ir-riski tagħhom. Din ir-riforma dejjem kienet waħda ambizjuża hemm bżonn ta' data minn kummerċanti u minn ħafna strumenti finanzjarji ta' miljuni il kumplessità u l-iskala kbira ta' sistemi ta' l-IT kienu kbar ukoll. U jiena kon ġajet li dilħaġa ħaġa nabżon aktar ħin għalija, ma rridux eh, eh, indajfu l-qafas li hemm bħalissa e ma rridu nassiguraw illi meta ndaħlu dan il-qafas jaħdem tajjeb. Veru, aħna proponejna illi nestendu skadenza għal mifit tnejn E, eh, sa jannar tal-2018 u grat li l-Parlament Ewropew u li kon għall appoġġ tagħhom illi aċċettaw illi jaraw is-sens komun illi kont qed nara jiena. Il-pakett binna fuq madwar sentejn ilu għanna xi emendi tekniċi f'dan il-pakket li jtejbu il-kwalità tar-regoli wkoll. Kjarifika aktar tal-ambitu ta' trasparenza u rekwiżiti marbutin magħhom eh, kienet għajma mill-esma meta huma sottomettew l-RTS tagħhom jiena naħseb li l-emenda tal-Parlament hawnhekk tejna niksbu il-bilanċ ta' sigura illi il reġim ta' trasparenza jibqa' japplika fejn hemm bżonn qabel ma nimponu e, piżijiet mhux neċessarji. L-SFTs eh, ma jiffurmawx il-prezzijiet u se jkunu regolati mis-sigurtajiet eh, rigward regolamenti ta' tranzazzjonijiet, jiġifieri it-trasparenza miżjuda f'dan il-qasam eh, se toħloq aktar pis u ma jkollix eh, xi għanijiet partikolari. Rigward l-account exemption, aħna qegħdin naħdmu sabiex il-kumpaniji mhux finanzjarji ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' MIFID 2 u ir-rekwiżiti ta' kapital u amministrattivi tagħha. Il-miżuri tal livell tnejn eh, qed naħdmu fuqhom sabiex dawn jiġu adottati f'Ġunju u rridu nżommu x-xogħol miex hemmhekk. F'ċertu oqsma aħna saqsejna lill esma sabiex iħarsu mill-ġdid lejn il-proposti eh, tagħhom u jirriflettu dak il qajjem ukoll il-Parlament Ewropew. Jiena nemmen li dawn il-miżuri għandhom jagħmlu il mifit tnejn aktar effettiva. L-istati membri se jkollhom jagħmlu trasponiment tal mifit tnejn sa Lulju sa 3 ta' Lulju tal-2017 u il-konformità mbatt tibda minn Jannar tal-2018. Jiena naħseb li dan huwa mod sensibbli il qudiem sabiex nassiguraw l-implementazzjoni tajba ta' din il leġislazzjoni u nżidu aktar it-trasparenza, il-protezzjoni tal-konsumatur u aktar effiċjenza għas-swieq fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi Komissarju Hill, naddu issa rappresentanti tal-gruppi politiċi nibdew fissem il-PPE, is-Sur Karas. Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Berichterstatter, meine Damen und Herren, wir wollen nicht nur... President, Kommissarju, Relatur, Signori, irridu swieq finanzjarji stabli mal-ar kemm jista' jkun għaliex dawn huma prerequisit jekk irridu nerġaw niksbu il-konfidenza fis-swieq finanzjarji minnaħa tal-pubbliku u mill-konsumaturi tagħna il-bażi għal swieq finanzjarji stabbli għandha bżonn aktar trasparenza u aktar skrutinju. Bi protezzjoni aktar minnaħa tal-mifid Il-protezzjonijiet miżjuda ikunu biss possibbli fe meta il-rekwiżiti tekniċi jitħlu fis-seħħ. Ir-relatur ġibet l-attenzjoni għal dil ħaġa kien hemm speċi ta' lakuna fis-supervizjoni U aħna ħarisna l-qoddim lej l-atti ta' delegazzjoni u atti ta' implementazzjoni bekk uża dan il-ħin zejet il-Parlament u kif qal ir-relatur is-Sur Ferber Den, dan kena bżonnu ħalli nindirizzaw il-problemi li kienem u nirfinawhom. Jiġifieri il ħin li kellna użajnih tajjeb. Id-diffikultajiet ta' implementazzjoni ġew indirizzati u għanna bażi tajba issa. Imma xorta għanna bżonn aktar ħin għalhekk labna għal estensjoni. U rridu ngħidu li anki fil-perjodu estiz eh, iż-żmien għadu jiġri warajna jekk tħares li qed jiġi fi Franza pereżempju dan ma jawgurax tajjeb il-kumpaniji konċernati u koll għandhom bżonn dan il-ħin żejjed sabiex ikollna swieq finanzjarji stabbli la darba niġu għall aġenda ta' l-2018. Grazzi ħafna. Mr. Karas, there is a blue card for you. Is-Sur Karas, għandek blue card, taċċetta? There is a blue card for you. Tweġiba l-blue card sur Karas. Surzani, għandek il-kelma. Grazzi ħafna, jina u koll nishtiq nir-ringrazzja l-kollega tal-li għacċetta li wieġeb il-mistoqsija tiegħi il konnaqblu naqblu li għanna bżon regoli trasparenti li kulħadd jifhem. Imma x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? meta il-Banek Nazzjonali tal-Istati Membri sempliċement mhux qed jimxu mar-regoli, mhux qed jagħtu supervizjoni neċessarja. Mhux qed jagħmlu xogħolhom f'dan l-aspett. Naħseb tista' tara dan fil-Bank Nazzjonali tal-Ungerija naħseb. Iwiġa Sur Faber. Iva, President, kif tafu il-Banek ċentrali huma indipendenti. Il-Banek ċentrali huma eh, skrutinizzati mill-parlamenti nazzjonali u allura sa ċertu punt fl-Unjoni Ewropea u l-Par u l-Parlament Ewropew illi għandu jagħmel dan dawn eh, l-affarijiet għandna niddiskutuhom u għom ħalli nagħmlu użu kol mill-prerogattivi tal-istituzzjonijiet. Issa, is-Senjura Dodds. Il-dibattitu għala eżattament fin-nofsija għaliex dak il-ħin nibdew il-votazzjoni. Jekk rispettaw irrispettaw il-ħin allokat għalikom, inkella mhux se nkun nistanati la karti blu u lanqas għaj. L-Onorevoli dodz għall essendi jekk jogħġbok. Grazzi, President. Kollogi mill leġislazzjoni kollha li għanna wara l-kriżi finanzjarja, is-swi u l strumenti finanzjarji regolamenti marbutin magħhom huma mill-aktar importanti kif għal sur Faber dawn il-biċiet ta' u huma ambizzjużi ħafna fl-ambitu tagħhom. Irridu jagħmlu swi aktar trasparenti jagħtu aktar protezzjoni lil konsumaturi jirregolaw tekniċi ta' kummerċ ta' frekwenza għolja u koll, speċjalment fil-qasam ta' likel u il-fuel Iċ-ċittadini fl-Ewropa ħalsu għaliex dan ma kienx hemm qabel il-kriżi. Però kien diffiċli għal sikurtajiet ta' l-Unjoni sabiex jagħmlu l-infrastruttura l-infrastruttura li hemm bżonn. Sa jannar tal-2017 eh, ikkun aħjar kieku l-Parlament eh, Eh, kien iktar konxu ta' din il-problema. Imma bir-reġim ta' din l-iskala huwa importanti li nġibu l-affarijiet kif suppostu jiena lesta li nappoġġa din eh, il-proposta illi nestendu dan ir-reġim għal 12 il-xar ieħor. Però dan iż-żmien ma jfittirx ma jfissirx li nistgħu nirrilassaw. Anzi, irridu naħdmu ħafna kull ġurnata eh, għanna bżonna sabiex nassiguraw eh, illi inlaħqu ma din id-data il-ġdida ta' jannar tal-2018 biex ikunu ċari mhux se jkun hemm eh, xi estensjoni oħra mela naħdmu issa. Nixtieq nirringrazzja l sur Faber u l shadow Rapporteurs kollha illi waħdu eh, ħadmu tajjeb flimkien. Bekk huma batu messaġġ ċar minn din il-Kamra u juraw u rew eżatt x'qed nistennew mill-esma u mill-Kummissjoni f'dawn it il xahar. Nistennew li konna aġġornamenti regolari. Irridu nkunu nafu eżatt kif qed tintuża din l-estensjoni ħalli nassiguraw illi fit-12 ta' jannar tal-2018 eh, l-affarijiet jitħlu fis-seħ Issa rigward il-leġislazzjoni mifidu dubji tagħna nixtiequ li dawn jiġu indirizzati wkoll. F'dawn l-aħħar sentejn aħna urejna sew x'inhu tħassib tagħna u mhux u jekk mhux se jiġi rifless kif suppost, allura ix-xogħol mhux se jkun kif suppost. L-aktar importanti tal-qafas tal-livell tnejn hi referenza għad-dervettivi tal-komodità is-swieq ma jistawx jiġu manipulati mod illi jollu il-prezzijiet jew jikkaġunaw dannu għal bdiewa tagħna. Iġifieri, hija fil-leġislazzjoni sekundarja li għandna limiti definiti limitati. Jiena qed kemm il-darba illi dawn il-limiti nixtieq rom baxxi kemm jista' jkun speċjalment taswieq l-aktar likwidi. Il-proposti oriġinali tal-eżma ma kinux tajbin biżejjed. Il-Kommissjoni ma ċettax il-tħassib kollu tal-Parlament u aħna se nkunu qegħdin naraw illi dawn jaslu għand il-Kommissjoni eh, sakemm dan jerġa' jiġi lura għanna. Aħna smajna fuq esma u l-Kommissjoni meta u rew tħassib tagħhom fuq l-implementazzjoni issa jridu jisimgħu lilna dwar il-leġiżlazzjoni sekondarja. All'onorevole Ozok a nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Issa issur sur Ozok minnaħa tal-ICR. Przesunięcie terminu wejścia w życie Sinjuri, għan ta' dan l u li niposponu tħul fisseħ ta' direttiva tal-2014 numru 65 bitna il Din se titħol fisseħ allura fl-2018. Din kwistjoni komplikata u komplessa ħafna u id-dejta li rridu niġbru għalija hija komplikata ħafna u koll hemm bżonn ukoll li jkollna infrastruttura teknika għall-implementazzjoni. Kemm l-entitajiet interni fuq livell Ewropew għandhom bżonn dawn it tnax il-xar addizzjonali. L-implementazzjoni tal-infrastruttura għandha bżonn ħames fażijiet fosthom l-testjar u x-shakedown phase Se nkunu nafu kollox tal-ulju ta' din is-sena, irridu nassiguraw li l-ħaġa taħdem tajjeb kif suppost. Grazzi ħafna. Grazzi. Fissem il-grupp għaldi, naxtiq naddi l-kelma l-Senjura Van Newhausen. Grazie ħafna President. Nirringrazzja l-rapporter Markus Feber għal maniera verament pozittiva li huwa meċċina bħala tim ta' negozjati. F'periodu u dibattitu diffiċli ħafna li jirrifletti s-situazzjoni fil suq uh, Fil-sessin il-konsumaturi, kumpanniji fl-Ewropa qed nitkellmu dwar id diffikulta li wieħed isib bilanċ adekwat il-capital markets union għad emmek, mizjet impiegi, iżjed kabbir ekonomiku, għana appoġġaw da kollu, u dan il-settur finanzjarju għandu kontribut validu ħafna xjamel għal dan il-għan. Għanna bżon eh, natu spinta l-elementi kollha biex ikonna riżultati. Eh, regolamenti aħjar eh, kienet ħaġa li rrit is-sur Timmerman ma' fissam kommissjoni, ma din hija mm, komplikata f'aspett bħal nifet nifer li hija teknika ħafna u aħna bla dubju qegħdin emmek nirrepreżentaw il-konsumaturi u ċittadini Ewropej u għanna nixtiequ li huma jkollhom informazzjoni adekwati dwar prodotti finanzjarji u l-investimenti tagħhom. Ħalli huma jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati sens li kien hemm battalja. U dan huwa probabbilment ir-raġuni tal-dewmien li kien hemm. Aħna għandna bżonn regoli li jiffunzjonaw. Mhux naqba naqbdu u wieħed għalhekk jista' jifhem li kien hemm dad-dewmien, imma dan għandna bżonn nużaw iżjed ħin biex eh, kif għal s-sinjura Dodds, namlu ħaġa li tkun tajba, li tkun funzjona sew. Per eżempju, definizjoni ta' riċerka, xinu riċerka? Ja, fil-ofol tal-eżerċizzju ta' regolament. Mux dettal, għanna bżon nkunu ċari dwar eh, xi tfisser meta nitkellmu dwar riċerka. Hemm aspetti li huma verament essenzjali, ma ħanna m'għandux nagħtu informazzjoni għadima, għanna t informazzjoni li hija relevanti u aġġornata. Informazzjoni dwar transazzjonijiet li mhux qatt ma jsiru, għandna t informazzjoni li jkunu tajbin biex eh, jigwidaw l-deċiżjoni ta' investiment. Mux dak kollux li huwa ta' valur jista' jiġi mkejjel, mkejjel huwa ta' valur. Naħseb li għandna bżonn sens, għandna bżonn ta' sens komun Għanna bżon nitkellmu mal-organizzazzjoni ta' ħarsin tal-konsumatur u oħrajn biex naslu għal regoli li funzjonaw li huma tajbin għal konsumaturi u l-investituri kollum xi gwadanjaw. U fejn is-settur ma jkollux pis burokratiku amministrattiv addizzjonali. Grazzi ħafna. Issa l-Gwijan ċiel, Sur Demazi. President, u 10 snin minn mindu dubdiet il krizi finanzjarja. U regolamenti dwar l-spokolazzjoni finanzjarja dom ma ġewx implementati dawn din id-dewmin tekniku u hija xi ħaġa li aħna deċidejna nivutaw favur, imma l-maġġoranza eh, daħlu emendi li eh, dajfu iżjed il-mifit il-regolamenti tal mifid, specialment spekulazzjoni dwar eh, derivativi tal tal-communities kienem Ezma u l-Kommissjoni għatem ċerta puntijiet li ma jaqblux mal-Parlament. Għanna bżon, għanna problema eh, kbira u għax għatem kummerċanti li jistaw jikkontrollaw s-suq. Għanna għadin f-pozizjoni ħażina għal kriżi li emiss bla dubju ħajkun dina ħanaslu għalija eh, malaj, nħabba li għem għassa egwaljanza, grazzi għafna. Issa naddu għal eh, Hodor Għalli, Sur Lamberts. Grazzi ħafna. Disa snin minn minn dubdiet il-krizi finanzjarja, il-valur nominali tal-swieq u 10 darbiet il-daqs tal-ekonomija reali. Jifri għal kull għal kull eh, ammont eh, li jiġi fil fis-settur tan-negozju hemm għaxar darbit iżjed fis-swieq. Għanna spekulazzjoni eh, ta' kuljum speċjalment għal prodotti, speċjalment l-ikel affarijiet li ġew adottati fl-2014 biex jiġu implementati fil-bidu tal-2017 għadhom ma ġewx implementati kif suppost. U l-Kommissjoni wara 18-il xar tajdinna forsi jekk għandni bżonn sena oħra. Naħseb li dan jindika kemm huwa kumpless dan it-test U ħafna drabi il-komplessità eh, taħbi approċ li naqra dajjef nħabba l-komplessità qed nitol qed jitolbuna għal sena oħra. Kieku ħaġa kienet dak biss, forsi ngħidu li ma jfunzjonawx, intuhom sena oħra, ma jimportax. Imma dik is-sena addizzjonali huwa sena oħra eh, għal spekulazzjoni biex fuq, specialment fuq prodotti eh, u prodotti għalikel specialment. Dan għazmin ifisser li il-test jista jkun eh, hemm waivers addizzjonali li inaqqas trasparenza fis-swieq finanzjarji. B'daw l-eċċezzjonijiet aħna nikkonfermaw is-suspett li dan iż-żmien addizzjonali li, li, dokument ma kienx bizzejiet fil-bidu kiku aħna qed nitkellmu dwar eh, periodu ta' żmien addizzjonali aħna forsi nivvutaw favur, imma nħabba daw l-eċċezzjoni ta' addizzjonali mhux nivvotaw favur le. Grazzi. Għalli FDD is-survali. Grazzi President. Nifhem jien ukoll li huwa komplikat ħafna li tipprova tirregolamenta suq finanzjarju madanakollu. kollu dan il-ħin kollu illi qegħdin inqattaw sabiex nagħmlu dan hija ħaġa li ċittadini fil-preżent eh, ma jridux kif qal kollega Lambert is-suq finanzjarju palissa huwa affettwat ħażin ħafna minħabba l-kriżi tal-2008-2009 u dan minħabba l-fatt illi eh, ħeġġġna dit tip ta' prassi u għakol dak qed tipprova tagħmel il-Kummissjoni billi saħa suq tal-kapital u dak tas-suq finanzjarju minflok tiffoka bħala priorità fuq separazzjoni bankarja u l-ekonomija reali u dan kollu juri l-fatt illi f'din l-Ewropa u f'din l-Ewropa ta' Juncker għanna Ewropa illi ħafna drabi hija favur il-banek biss u min uh, huwa b'saħħtu li għandu interessi differenti miċ-ċittadini Ewropej. Għal dak nxaqsam dil-proposta ta' posponiment Dini ħaġa li ma naċċettawx u kollet nisfruttaw situazzjoni sabiex niblu ċertu affarijiet dem kif qal il-kollega tal-grupp tal-ħodor u dan it-tibdil jispiċċaw jeżentaw ċertu eżerċizzi minn operaturi finanzjarji u banek fuq it-trasparenza illi suppost ikun hemm fuq strumenti finanzjarji tal-derivati bħal l-SFT. Service Financial Transactions kif ukoll l-EFP li huma strumenti illi jistaw ktar tard baslu għal spejjes għal banek fuq dan minnu trasparenti, però il-banek iridu jkunu trasparenti fil-proċess kollu xed nitkellmu fuq affarijiet sistemiċi u meta jkollhom bżonn eh, meta jkollhom bżon il-banek dejjem jispiċa ħabtu l-bibin ta' min jikkontribwixxi tal-gvernijiet meta jsiburhom diffikultà. ċertu gruppi għawnek, eh, trasparenza mill-banek ma jportunux minna, pero il-verita dejjem toħroġ fil-beraħ eventualment. Għal daqstant jek ġobkom zommu jibsa mal-bannek u fuq regolamentazzjoni finanzjarja. Sfortunatament komissarju bħalek naħseb li dan kollu għadifiċna diffiċli ħafna. Grazzi għal grupp tal-INF l-Onorevoli Kapel. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar Hill. Grazie ħafna, President, Kommissarju. Għet naqblu l-lum li r-reforma tal-strumenti finanzjari għanġan ħallu għal iżjed tard. Għalla volja naqbel ma ċerta kritika li saret mill rapport ma għandux kun kart blanċ għal komissjoni jew ma jizma biex ikunu jistaw daw mużiet l-affarijiet. Il-fattu li lebda la il-korpi ta' supervizjoni u laqqas l-industrija nifisa huma kapaċi li jimplementaw il-miżuri tekniċi kollha għal mifit Għallu daħi fissa li kunem zjed dewmin, imma u importanti li nuħol u trasparenza, unżidu l-ħarsin tal-konsumatur. U għek għanna bżon eh, regoli zjed eh, b'saħħithom. Eh, il komoditi su koll. Daw materja prima għanda tiġi trattata b'forma ċara u għanna jkonna u koll trasparenza. U importanti li li eh, eh, limit jiġu osservati u min jinnogozja fil-materja prima għandhom jirrispettaw eh, massimu ta' 20 sa 30% tas suq Imma il-kummerċanti mumiġ banek għanna bżon forsi rfċerta finar biex dan jiffunzjona sew. Regolament tal-suq ta' materja prima jista' jwassal la żida fil-prezzijiet u problemi eh, finanzjari gravi. L-Onorevoli Fontues. Grazzi ħafna President, jina naħseb li ħafna nies jaqblu li bħal ħafna swieq is-swieq finanzjari għandhom bżonn li jkollhom regolamentazzjoni adekwata ħalli jkun hemm iżjed ċertezza għal min hu involut. L-Stati membri u l-Unjoni Ewropea għandhom jiprovdu dawn it-tip ta' garanzija għal f'interess ta' dawk kollha huma konċernati. U l-fattu li hemm noqqasijiet u aħna qed nippruvaw ntejbu l-ħajja ta' kuljum tal-ċittadini tagħna fi żmien ta' eh, iżjed u iżjed qatt. Ħafna familji għedin ħarsu lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jagħtu risposti għal problemi tagħhom ta' kuljum. U ma naħsibx li dana ħaġa li hija risposta adekwata. Għandna bżonn inħarsu lejn il-problemi l-kbar tal-ċittadini tagħna b'intervenzjonijiet iffokati. Għandna bżonn nagħtu l-garanziji li hemm bżonn għall-investituri ma din hija ħaġa remota għal maġġoranza tan-nies. Nies iridu, ċittadini tagħna ridu li aħna nsolvu l-problemi tagħhom ta' kuljum. Ek ħajkejlu l-azzjonijiet tagħna u ħajġġudikawna. Dak jekk dan jkunu f'interess tal-maġġoranza. L-Onorevoli Krizzos, grazzi ħafna President. Daħseb li huwa essenzjali li kunem dan id dewmien Naħseb li ħafna huma dawk li jaċċettaw li hemm bżonn nagħmlu hekk. Imma hemm il-problema wkoll li mhux qegħdin e, nżommu mal-iżviluppi ta' malajr. Imma hemm element ieħor. Il-kriżi finanzjarja tal-2008 kellha impatt kbir l-Unjoni Ewropea. Naħseb li bl-impatt soċjali u politiku ta' dik kien hemm tibdil. Tibdil fil-imħuħ tal-Parlament Ewropew. U għanna issa qegħdin eh, rridu li kunem garanzija adekwati biex nevitaw eh, repetizzjoni tal kriżi finanzjarja Nistaw naraw eżempju simili fiċ-Ċina, per eżempju, jew il-sistema tal-banek fil-naħat isfel tal-Unjoni Ewropea li qed ikollhom eh, imaxijiet negattivi. Il-kumpaniji tal-assigurazzjoni wkoll għandhom problemi kbar. Hemm diffikultajiet li qed jiġu mill-Stati Uniti u mir-Renju Unit ukoll li huma ċentri finanzjarji eh, ewlenin meta wieħed iżomm f'moħħu l-żviluppi politiċi li qed naraw madwarna. Dak li għandna bżonn huwa eh, ħarsin tranzizzjonali eh, mill-situazzjoni qegħdin fiha sakemm ikollna sistema iżjed b'saħħitha. Grazzi. Ma nistax nippermetti eh, blue cards għax verament qegħdin lura fil-ħin. Għandna il-votazzjoni fl-offin nofsija ma nafx jekk laqqas biss ħankunu nistgħu ntemmu l-kellima kollha Sur Gualtieri. Grazie President. Grazie President. Il-vot tal-lum jgħalab suċċess, proċess kruċjali sabiex lestu regolamentazzjoni fuq is-swieq finanzjari tal-Unjoni Ewropea illi mifid u mifir huma l pilastri essenzjali Parlament u Konsil laħqu ftejjim importanti ħafna sabiex niżguraw stabilità u ċertezza għall-operaturi fuq is-suq, għall-awtoritajiet ta' kontroll, għall-istati membri u e, nilqaw il-posponiment ta' sena tal-pakket leġislattiv u trasposizzjoni ta' direttiva kif il-Kommissjoni biex bekk l-awtoritajiet ikunu jistaw jirranġaw e, l-istrutturi sabiex ikun hemm ġbir ta' informazzjoni li hemm bżonn sabiex tiġi implementata s-sistema ġida komissjoni eh, għala eh, bċertu ħeffa dan il-proċess u grazzi anka l-inizjattiva tal-Parlament u l-rapporter eh, dan il-quick fix kien mod kif inres u mendi pertinenti għaż-żewġ test biex bekk l-applikazzjoni s-sir iktar iktar koerenti anka fil-qafas regolamentarju relevanti xtaqt nilqa li Sur Lambert sabiex jaqra t test minn flok joqgħod jaqla polemika illi eh, miex floka, speċjalment meta jaqra tibdil illi kien hemm tibdil sabiex il-regolament ikun iktar ċaru koerenti nisħaq li għal dak nixtaqsam finanzjamenti permezz ta' titoli dawn huma koperti mir-regolament ta' transazzjonijiet finanzjarji mhumiex essenzjali sabiex nistabilixxu l-prezzijiet. Ir-regolament MIFID huwa essenzjali fl-isforz ta' armonizzazzjoni tal-istruttura finanzjarja tal-Unjoni u fil-ħolqien ta' single rulebook illi ba' prekondizzjoni għal ħolqien ta' suq uniku tal-Servizz ta' Investimenti Ewropej u tan il-suq tal-kapitali għal daqstant infakru l-Kummissjoni li jemżon bżonn nadottaw ma' kemm jista' jkun ir-regolament ta' tieni livell li hemm bżonn sabiex intemmu l-qafas regolamentari sabiex ikun hemm applikazzjoni sħiħa minn Jannar 2018. Onorevole Messerschmidt. L-Onorevoli Messerschmidt. Proposta tal-lum hija intervenzjoni neċessarja fil-maniera kif aħna eh, nittrattaw is-swieq ta' investiment. Għalek ħan appoġġaw din proposta nħossu li huwa importanti li wieħed jillimita eh, negozju ta' frekwenza għolja għax dan wassal għal eh, problemi kbar specialment fid-derivattivi tal-prodotti tal-ikel u materja prima din minn flok eh, ħaġa tajba għal bidja eh, waslet għal zida fil-prezzi tal-ikel li qed ikollha konsekwenzi eh, verament impattanti fil-dinja qed tiżviluppa. Għanna bżon li jkun hemm ċerta regolament f'da kollu ħalli jkollna swieq finanzjarju li kun iżjed ġust u li jaħdem kif imiss. Grazzi. L-Onorevoli Mattias. Grazzi ħafna, President. Għaxar snin wara l-krizi, naħseb li wasal iż-żmien u mhux nippruvaw forsi intaffu eh, d-diffikultajiet, id-dibattitu li kellna mal-Kummissjoni kien eh, eh, ġustifikabbli. Uh, ma kien hemm lebda xejn, l-ebda tibdil ehm, importanti minn dawn l-aħħar snin. Da kollu huwa komplikat ħafna lek għandna bżonn nirregulaw. Ma jider li hemm żewġ forum ta' kejl qed nużaw hawnhekk ċittadini eh, kellhom jħallsu għal kriżi finanzjarji u ma kienux responsabbli ma l-istituzzjonijiet finanzjarji hemm ħafna eżenzjonijiet, hemm ħafna strumenti. Dak li għandna bżonn li jkun hemm regolament adekwat. Għax inkella daw it-tip ta' istituzzjonijiet finanzjarji li qegħdin eh, Eh, jikkontrollaw l-inna minn fuq il-demokrazija tikkontrolla li l-om. Aħna għanna bżon iżjed demokrazija u iżjed regolament. Grazzi, l-onorevoli Bej. Grazzi ħafna, direttiva mifet kella l-intenzjoni li ma tippreveċi li jibijaw il-banek bijaw eh, prodotti ta' riskju oli għal klienti li mhux informati adekwati. Il-rapport aħna votaw fuqu u l-idea li nħallu għal-iżjed tard l-2018 u 10 snin qabel il-krizi qed nafu iżjed ħin, iżjed żmien dil banek li abbużaw mill-konsumaturi u mill-negozji li dajfin. Ma tistax ikollok iżewġ affarijiet jew jew eżma' Eh, mhux kompetenti biex x regolament adekwat, jew inkella qed tagħti iżjed żmien biex tippermetti l banek biex ikunu jistgħu jisfruttaw eh, nuqqasit li hemm fil-liġi. Madana kollu eh, bħal aspetti oħra ma tistax twieq, m'għandekx wija ta' affarijiet li ma tistax tagħmel naħseb dejjem qed tipprova żid fatt huwa li indipendentement mill-dikjarazzjonijiet u għandkom għandkom imħuħ ultraliberali, grazzi. L-Onorevoli Tomz. Grazie ħafna. Sur President. Hija ħasra illi mhux ser naraw direttiva implementata kif eh, ippjanajna kollu. jekk il-benefiċċju hu li iktar ħarsin tal-konsumatur mela tajjeb u u xekk. Kellna nitalmu mill-kriżi finanzjarja poġġejna indirizzajna l-isforzi tagħna fejn bżonn. U dan u mod ukoll kif inkomplu naħdmu fuq dan rridu niżguraw il-eżenzjonijiet kummerċali jitneħħem u marru li l-in mm, eżerċizzi li għanna bżon flessibilità fis-suq finanzjarju kif ukoll hemm bżonn insaħħu l-ħarsien tal-konsumatur. Hemm bżonn intejbu l-istrutturi eh, kummerċali, nsaħħu supervizjoni kif ukoll nagħtu aktar setat lis superviżuri tas-suq. Dana kollu fl-interess tal ħazin tal-konsumatur. Eżma trid taħdem mal-awtoritajiet nazzjonali u toħroġ b'sistema ta' data illi ġib magħha aktar trasparenza. Fid-dawl ta' dak li ġara qabel il-konklużjoni tiegħi illi din iħaġa li tixraq li jixil ila la pot seħtana. L-onorvoli ġil. Thank you, President, Commissioner. Grazzi, President, Kummissarju, Rapporter, u importanti li l-Parlament u l-Konsil irnexxejla misibu kompromess fuq din id-direttiva. Mifid tnejn u mifir huma il-pilastri ta' regolament tas swieq finanzjari li kellna bżonn insolvu wara l-kriżi. Il-mira tagħna kien inħarsu l-investituri, nżidu trasparenza u niġġieldu l-spekulazzjoni U għal daqstant għanna dar regoli ġodda. Madan ukoll dispjaċina li kwistjonijiet marbuta mal-infrastruttura ta' IT jagħmluha essenzjali li nipposponu mifid u mifir b'sena. Naqbel ma dawk li qalu l-Kommissjoni m'għandix tieħu dan bħala carte blanche nistenna regolamentazzjoni rapporti ċari fuq l-implementazzjoni ta' jannar 2018 u ma nixtieqx illi sal-2018 ma nkunux lesti, ma nistawx naċċettaw posponimenti ieħor irdu naraw progress fuq misuri ta' level 2, neħdu konsiderazzjoni wkoll it-ħassib li parlament qajjem mod partikolari il-reglamentazzjoni żieda fil-derivattivi. L-intenzjoni tagħna li niżguraw illi il-kommerċanti f'da settur ma jollux il-prezzijiet tal-karburantu tal-ikelli jaffetwaw il ċittadini ordinarju mhux fil kostituenza tiegħi biss imma fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Finalment nistenna l-Kummissjoni li stabilixxi d-dettalji ta' reġim il-ġdid fil-livell numru 2 u mhux dajjef il-ftehim ambizzjuż li ksibna fuq livell wieħed. Onorevoli Kelly. L-Onorevoli Kelly jekk jogħġbu. Xtaqt ngħid illi naqbel mal-Kummissarju illi il-posponiment ta' dal-pakket sal-2018 ħaġa tajba għaliex tajjeb tagħmel affarijiet kif xira minn flok li toqgħod tagħmilhom blaġla u tagħmilhom mod ħażin. Għanna bżon eh, leġizlazzjoni fl-Europea li qed tirkupra wara l ċessjoni globali. Nappoġġa Sfiq finanzjarji jaħdmu kif xiraq fl-Unjoni Ewropea, sfiq finanzjarju huma essenzjali l-ekonomija u għal ħolqien ta' fondi għal irkupru tkabbil dan huwa ċar. Dawn is-swieq hemm bżonn jiġu regolati kif xieraq għaliex hekk ma nagħmlux dan jista' jkun ta' detriment fuq l-ekonomija. Nappoġġa l-ġizlazzjoni fuq titjib ta' ħarsin tal-investituri, miżuri sabiex niprevjenu konflitt ta' interess u nżidu trasparenza f'dan ir-rigward, kienet ħaġa li kellna bżonn Ija ħaġa tajba mistenna bil ħer l-implementazzjoni issa. Il-regoli fuq komunikazzjoni se joħon u l-regolaritajiet u neħħu l-ġita intermedjali skorretti u jwaqqaf darba dejjem il-kizba finanzjera personali del leġizlazzjoni se jkollha parti essenzjali sabiex nistabilixxu l-ekonomija tagħna sin li ġejjin għandha tgħinna illi nevitaw bżizaq ta' spe spekulazzjoni li jista' jpoġġuna lura f'riċessjoni. Nappoġġhom dal-regolamenti l-ġodda, grazzi. Grazzi, onorevoli. Grazzi, onorevoli Kelly, onorevoli Sant. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Il-test li qed niddiskutu jorbot ma' regolamentazzjoni sviluppati fl-aħħar snin u jwieġbu aħtiġijiet ta' sfiq finanzjarji fl-Ewropa band oħra jipprovdu opportunità sabiex nirriflettu fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji li ma marbuta minn magħhom. Fis-snin reċenti għankam mill-skandli tal-Panama u l-LuxLeaks servizz finanzjari in-nies tarhom ma' fażuni tat-taxxa, ħasil tal-flus u korruzzjoni. L-idea hi li jiġu mexxija minn bankarji skorretti hija verità, però mhix il-verità kollha. Is-sistema ekonomika globalizzat li nejċu fija u l-Ewropa li qed nibnu bżon bżonn servizz finanzjari b'saħħithom sabiex ikun hemm biżejjed riżorsi kif xieraq. Dan hemm bżonn jiġi ripetut hawnhekk qed infasslu metodi ġodda li jagħmlu s-servizzi finanzjarji iktar xierqa għal ġurnata tal-lum. kollu għandna bżonn miżuri ġodda sabiex niżguraw li l-aqwa prassi fis-servizzi finanzjarji jkun definit minn aġir professjonali li segwi aġir etiku palissa li l-assigurazzjoni ma teżistix. L-Onorevoli Kozzolina kħaxbok. Punto inkwisiamo e- Fil-punt li wasanna fih tajjeb naslu għal 18 sabiex nizguraw ġbir ta' informazzjoni iktar effettiva u trasparenti għall-ezma kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali verità li rridu nkunu iktar prudenti meta nintroduċu riformi bħal dan mingħajr ma nistabilixxu miri kredibbli u ċerti mingħajr strumenti adekwati sabiex niżguraw il-fażi ta' pal bħal pereżempju nagħtu seta' l-leżma eh, għal rizorsi finanzjarji umani. Bekk nkunu qed inħarsu l-konsumatur u namlu l-battalja għal aktar trasparenza finanzjarju aktar kredibli. Ma nsawx niddefinixxu miri ambizjużi fil-leġislazzjoni tagħna u nabbandunaw kollox għal riħu għal daqstant il-posponiment ta' sena mhix ħaġa fejn qed inċedu imma opportunità li l-istituzzjonijiet m'għandhomx jaħlu. Morell. L-Onorevoli Morelli kjoġbok. Grazie President. Ir-regolamenti tas-swieq finanzjarji hija xi ħaġa illi tolqot l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija ċittadini kollha tagħha li ħafna drabi kienu l-vittmi ta' kriżijiet varji mill-2008 u uh, rajna kif ċertu strumenti finanzjari komplessi tant saru importanti l-ekonomija. Smajna diversi, diversi argumenti favur ir rapport però xtaqt najdan li ġej. Din m'għandix Kun ħaġa fejn qed nagħtu permess il-Kummissjoni sabiex tipposponi u tabbanduna miżuri li huma essenzjali. Hawnhekk jiġu nifmoħħi partikolarment l-iskandlu li għandu x'jaqsam mal-ispekulazzjoni fuq komoditajiet u prodotti tal-ikel. Hemm ħaġa oħra wkoll li tajjeb insemmi m'għandniex inneħu liġi u noħol oħra. Aħna fil-grupp SND nemmnu illi liberalizzazzjoni għamja se twassal għal ċertu problemi meta niġu għal strumenti komplessi fuq s-swieq finanzjari. Għal stant nibdu noqgħod attenti ħafna. Grazzi, proċedura KHDI. Nibdew bl-ewwel kellim. Oui, Monsieur le Président. Il-va, grazzi President. L-inħarsu l-konsumatur, l-inħarsu l-investituri, unħarsu l-ċittadini u nixbulura fiduċa u nġildu kull tip ta' spekulazzjoni u nizguraw it-trasparenza għal tranzazzjoni finanzjari u ma kollha elementi illi rridu niksbu ma lajkem jista' jkun. Il-kriżi tal-2008 għal-mitna illi eh, em ekonomija u ekonomija reali l-affarijiet jiżviluppaw bħeffa kbira u meta nisseparaw żewġ affarijiet, nkunu qed nonsu ma nistgħux nagħmlu dan hemm bżonn leġiżlazzjoni effettiva illi tħarisna kontra spekulazzjoni. Jħafna jgħidu li ovvjament l-ikbar problemi siban fid-dettalji nifisom, pero naħseb il-li mżon nirregolaw id-dettalji wkoll u nittamaw illi ma jkonniex eh, xi kriżi oħra dal-waqt. Grazzi ħafna. President. Suċċess se jiddependi fuq ki fuq kemm tkun tajba s-sistema ta' rapportaċ. Jiena naħseb illi li SMA, l-autoritajiet tal-sigurtajiet u l-autoritajiet nazzjonali, ħajkollhom bżonn jimplementaw sistema ta' data ta' referenza illi jagħmel aktar faċli illi niżguraw illi l-awtorità ċentrali u l-awtoritajiet nazzjonali kunu jistgħu jaħdmu tajjeb flimkien irridu nevitaw abbuż fuq is-suq u naħseb li hawnhekk qudiemna għandna regoli għal liċenzjar ta' kumpaniji finanzjarji. Il-metodi kif niksbu din id-data għada ma teżistix u nittamaw illi fis-sena li ġejja nkun nistgħu nagħmlu dan. L-Onorevoli Sinodinos. Grazzi, President. Minħabba il natura ta' swieq finanzjari hemm riskju eh, serju valut ma dan kollu meta jkun hemm manipolazzjoni tas-suq li jaffettwa l-investiment u importanti li jkun hemm responsabilitajiet kriminali wkoll għal dak li għandu xaqsam rapportar kif ukoll dejta rridu niżguraw illi s-sistema tkun posta kif eh, hemm bżonn, ovvjament il-banner kwit kbar ħafna u jkunu jistaw ħarsu jilom infusom u dim il-gvernijiet nazzjonali niftakru il-gvern Semitis fil-Greċja meta kellek aspettattivi folots għaddejjien u dan fetaħ il-bibin għal diversi mżiza spekulattivi u naħsbu li l-autorità tal-Segretarju tas Sviq Finanzjarji trid implementa regoli riġidi fuq trasparenza bżonn anka sistema ta' sanzjonijiet sabiex niżguraw il meta jkun hemm miżinformazzjoni din tkun eh, ikkastigata u dan sabiex inħarsu l-investituri privati. Grazzi. Uh, Mr. President, thank you. Sir President, grazzi. Xtaqt nibda bil-punt bażiku dwar regolamentazzjoni tajba illi rridu jistabilixxu skadenzi eh, ċari li jiġu rispettati. Jiena niddejja illi ma nilħaqx ma nirrispettax skadenzi, nifhem dak illi ntqal, napprezz anke l-appoġġ li kien hemm fejn l-argument għas sens komun li konna dal-posponiment sabiex nizguraw il-dil liġi komplessa tkun tista' tiġi introdotta hija l-aqwa deċiżjoni possibbli. Jiena impenjat 100% illi niżguraw illi nirrispettaw l-iskadenzi li stabilejna, hemm bżonn skadenzi realistiċi u hemm bżonn implementawhom. Issa fuq punti speċifiċi qegħdin naħdmu sabiex ikollna l-maġġoranza ta' dal miżuri fuq level 2 adottati f'Ġunju, ġa adottajna 11 l-RTS, il-bqija se nindirizzawhom daċċar, kien każ fejn diversi oqsma tlabna l-leżma sabiex tirrevedi l-proposti tagħha u dan jirrifletti kwistjonijiet li tqajmu mill-Parlament ukoll. Għal darboħra, qed inħarsu mill-ġdid li rekwiżiti ta' trasparenzi għal swieq tal-bonds derivati tlabtu approċċ aktar kaut u naħseb din ħaġa nistgħu nappoġġaw fuq il-kwistjoni ta' position limits li numru ta' stati membri ta' anzi ta' membri tal-Parlament semmew fuq derivati fis-settur tal-agrikoltura rridu limiti li jkunu aktar sensittivi kemm għal swieq eh, bażati bazati fuq il-likwidità u dawk li mhumiex. Nifhem li hemm diversi fil-Parlament li rridu jirristrinġu spekulazzjoni volatilità u għaldaqstant daqstant jaħdmu fuq komedatajt skont il-limiti, eżma ġiet lura bi proposta riveduta, inkludiet anka l-idea tagħna li l-sistema tal-limiti tkun aktar adatta għat-tip ta' komedatajt, ħaġa li nappoġġaw issa, irridu nevalwaw il-merti tal-proposta tagħha, insibu bilanċ fuq kif ir-reġim rivedut iħares se u prezzijiet fil-waqt li jżom il-likwidità f'dawn is-swieq għal kumpaniji non finanzjarji nixtiequ niżguraw il-ambitu ta' regoli jkun xira u ma japplikaw xal dawk il qed jużaw swieq finanzjarji b'mod responsabbli għal hedging ta' riskju jew fejn il- negozju mill-lat finanzjarju huwa eh, żgħir ħafna meta meta qabel ma l-negozju nifsu sa fuq il-mistoqsija fuq l-implementazzjoni tal-miżuri tal-livell 2 iva jiena determinati li nagħmel dan malajkemm jista' jkun iva naċċetta bisħiħ li maħniex inħarsu lejn kart blanche u ovvjament ser niżgura illi l-uffiċjali tiegħi iżommu lil tim ta' negozjati aġġornat bil-progress li qed isir. Grazie. Grazie ħafna kommissarju. Nadwar rapporter Sur Ferber. Grazie President, Kommissarju, kollegi. Xtaqt ngħid grazzi lil kulħadd, kull min nipparteċipa f'dan id-dibattitu u xtaqt niċċara xi żewġ punti. L-ewwel nett. Jiena bħala rapporter qatt ma kon nivvota favur il-posponiment li kieku kienet l-industrija biss qed titlob dan. Min qed jgħid li din il-kwistjoni tal-lobit mill-industrija qed jisforza dan din hija gidba li qed tingħata lill-pubbliku. Eżma ma rnexxilix timplementa Eh, l-istrutturi fil-ħin. Ma poġġewx l-autoritajiet nazzjonali f-situazzjoni fejn kun istamlu jagħmlu xogħolhom kif suppost. Et-tieni punt fil-vot si Din kwestjoni ta' limitu fuq il-pożizzjonijiet, fuq derivattivi u kummerċ tal qasa hija kwestjoni fejn għandna standards tekniċi regolatorji li għadhom qed jiġu diskussi li għamilna kien nesprimu l-pozizjoni tagħna bħala parlament b'mod ċar qed insejħu l-Kommissjoni sabiex eh, terfa responsabilità tagħha, però dan mhux parti mill-vot preżenti. Issa, il-ponti li għajjemna ma jinkludux ponti li tqajmu mill-industrija raġuni li fl-aħħar sentejn ix xedaw rapporters u anka jien Konna qed nitkellmu kull xahar ma' iżma l-Kommissjoni u ripetejna il-problemi individwali u soluzzjonijiet possibbli. Eżma u l-Kommissjoni kienu qed jgħidulna x'għandhom bżonn u mhix kwistjoni ta' problemi sa' ġiġżorvuti, u ma' problemi sa' ġiġżorvuti fuq il-ma' fuq test, issa fuq il- proposta tal-Kommissjoni, il-proposti jinkludu anka emenda fil-MIFID. Ovvjament dak li ġara f'MIFID, m'hemm bżonn issir f'direttivi eh, oħrajn, hija kwestjoni ta' regolamentazzjoni tajba. Jiddispeċini, dispeċini anzi, ma naċċettax akkużi illi jgħidu qed nippruvaw biss ngħinu l-industrija. Din hija ħaġa eh, inkorretta u tajb najduħ dan. Grazzi l-kollegi kollha tal-li ħadmu miħaj b'mod kostruttiv u dan itini kuraċ anka l ġejjieni Grazzi, Onorevoli Ferber, grazzi l-kollegi kolla.